Bis xar ilu. U ġifiri dik kienet rebħa tassew uh, faċli. Grazzi ħafna onorevoli Stevenson. Issa naddu għal vot dwar il-budget 2011. L-emenda numru 2 dawk favur, kontro, astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 3 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet L-emenda numru 1 dak favur kontra. Onorevoli Salato. Sur President, ma nistax nsib il-karta tal-vot, imma xorta nixtieq nivvota. Onorevoli Salato, tista tmur għawnek eh, wara l-emiċiklu u jistaw karta biex inti permezz ta' dan tkun tista' tivvota. Għawnek wara l-emiċiklu hemm uffiċċju fejn tista' tikseb il-karta tal-vot. Mela, nivvotaw fuq l-emenda numru wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni miftuħa Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? Maddeċ din l-emenda. Emenda numru 5 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Jekk joġobkom, sinjuri, l-emenda numru 4 dawk favur. L-emenda numru 4 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm kif ġiet immodifikata votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maġġoranza kbira il-budget eh, din ir-riżoluzzjoni hija approvata. Il-rapport tal-Tokja Saifi Onorevoli Casini. Il-magna ma votax imma jina votajt Iva. Iva, nieħdu nota tal-vot favorevoli tijak. La esalija ma ħadmetx il-magna tal-vot imma xorta votajt favur. Tajja pwiz, jajt il-President. Mela, rapport tal-Onorevoli Saifi fuq proċedura semplifikata, nivotaw fuq il-rizoluzzjoni semplifikata, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maġġoranza kbira ħafna nifirħu lill-Onorevoli Saifi. Il-rapport tal-Onorevoli Nedel Ceva. Anke dan, votazzjoni semplifi, proċedura semplifikata dak favur. Onorevoli, tixtieq tintervjeni? Jena ritnajt għal biex fil-minuti illi għal din l-aħħar vot li ħadna il-magna tiegħi ma ħadmitx. Iva se nieħdu nota dwar dan. Mela, issa qed nivotaw fuq ir-rapport tal-Onorevoli Nedelċeva dawk favur? kontra astensjonijiet għaddit nifirħu l-onorevoli Nedelċeva rapport ta' l-onorevoli Pagliadeli anki dan votazzjoni semplifikata da' favur kontra astensjonijiet għaddit nifirħu l-onorevoli Pagliadeli rapport tal-onorevoli Lichtenberger dawk favur kontra astensjonijiet għaddit nifirħulek il-rapport tal-Onorevoli Bele. L-Onorevoli Bele jixtieq jintervjeni ma jixtieqx jitkellem. Iva, kollegi, Sur President, xtaqt sempliciment najt illi huwa sinjal importanti ħafna li qed jibgħat il-Parlament il fat li aħna rridu li il- il-xandir tagħna aħna rridu insaħħuh wanki għal dawk il-kollegi li sena ilu ħasbu li dan il-Parlament ma setax jaqbel fuq test dwar garanzija għal pluralizmu tal-medja ma kelkomx raġun. Nixtieq nirringrazzja lil Petra Kamave Evert u Doris Pak għaliex propju kienet i illi ħarġet b'din l-inizjattiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna onorevoli Bellet, dawk favur. Niskuża ruħi għajt il-President għawnek il-paragrafu 22 se nivotaw fuq dak favur kontra astensjonijiet għadda. il Paragrafu 35 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti daw favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-proposta kollha kemmi issa votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira l onorevoli Bele. Rizoluzzjoni 13 25, dwar l-10 anniversarju tal-rizoluzzjoni ta' din 13-25 tal-Konsil ta' Sigurtà tal-ġnus Mauda dawk favur kontra astensjonijiet ma' Paragrafu 5, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet paragrafu 8 vot maqsum dak l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni elettronika dak favur skużawni votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet l-emenda tlieta votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa maddeċ. Emenda numru 4 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 5 dak favur anzi votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 6 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda numru 1 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq il-proposta kollha kemm hi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa anzi nifirħu lil eh, rapporter issa s-sitwazzjoni fis-settur ta' trobbija tan-naħal favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 2-5 dawk favur fuq l-ewwel parti kontra astensjonijiet m'għaddiex dawk favur fuq tini parti kontra astensjonijiet għaddit. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Ma stajċ nara sew. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 12. Votazzjoni separata. L-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet rabber parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 16 Vot maqsum dak favur fuq l-ewwel parti kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet paragrafu 18. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Premessa B l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet Premessa D, l-ewwel partijiet favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda tlieta Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda seba. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Tminja, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddeċ. Nivvota fuq il-proposta ta' risoluzzjoni kif ġiet emendata dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit nifirħu l-komitat illi ippreżenta din ir-riżoluzzjoni u l-President ukoll ta' dan il-komitat. Il-rapport eh, ta' l-Onorevoli Bobinska strategija ġdida dwar l-enerġija l-Europa, paragrafu 8, dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda orali fuq il-paragrafu 32, l-Onorevoli Svoboda. Aħna nhar it-tlieta votejna fuq il-rapport eh, Rabka fuq il-minjeri tal-faham. Kemm jekk toġobna jew le kienet id-deċiżjoni ta' dan il-Parlament. Imma issa Dan il-paragrafi naħseb li l-Kommissjoni ma tantx tilqaħase issa l-ewwel emenda tal-PPE nżidu il-kelma uncompetitive, mhux kompetittiv sabiex dan ikun koerenti mar-rapport rabka. Eh, anke jekk ma naqblux imma l-mejn rridu nkunu koerenti u nesprimu opinjoni waħda. xi eh, membri illi eh, għandhom xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda? Għaw oppożizzjoni minn naħa ta' 40 deputat, iva jew le? Iva, jiena rrit dan li ġej din il-mozzjoni għal emenda minnaħa ta' rapporter. Naħseb illi hija biżejjed fi anfissa tagħti biżejjed konsistenza lit test tagħna fl-opinjoni tiegħi hemm biżejjed konsistenza fit-test. U għalhekk jekk ikonna kieku kellna nerġaw nkomplu nemendawa, nkunu qed nitkellmu dwar il-faħam fit-taħlita tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea fuq dan nkunu qed nisħqu u jiena ma nara ebda raġuni għalfejn għanna infixklu dan il-bilanċ għalek jiena nishtiq inħeġġeġ il-membri votaw kontra din l-emenda orali. Issa, mux se noqogħdu niddiskutu onorevoli Swoboda ippreżenta din l-emenda. Issa hawn deputati illi ma jaqblux ma din l-emenda orali. Iva, jidir li illi għawer bajn deputat illi ma jaqbilx u għalek issa din l-emenda ma tintlaqax. Issa nivotaw fuq l-emenda numru 1 daw favur kontra Astensjonijiet aħjar niverifikaw jgħat il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda ma għaddeċ. Naddu għal paragrafu 32. Paragrafu 32. Dawk favur? kontra astensjonijiet maddeċ. Nivvotaw issa votazzjoni elettronika paragrafu 50, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 56 votazzjoni separata fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 63, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet Paragrafu 68 partijiet separat fuq l-ewwel parti dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 70 fuq l-ewwel parti dawk favur. Hemm żball fil-karta li tawni għajt il-President 8 u 69 Dawk favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Sebajn fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 73 fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. 79 fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 88 fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maġġoranza kbira għaddiet l-emendi 3 u 4 dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw jgħat il-President votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet din berba voti biss Mela issa nivvotaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Nifirħu l-Sinjura Polanska Bobinska. Nifirħula. Il-konferenza ta' Cancun. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Paragrafu 6, dak favur, kontra astensjonijiet, it-tieni parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 2, votazzjoni separata fuq l-ewwel parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Menda 15 dawk favur. 15. Ollu jdejkom sew inkella namel zbalji għajt il-President. Dak favur kontra, astensjonijiet, votazzjoni miftuħa ħan verifikaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 16 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, verifika, votazzjoni miftuħa. votaw bil-mod, jgħid il-President. Għaddit. L-emenda tlieta dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. L-emenda 17 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Votazzjoni miftuħa. Biex niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 18. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 19 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. L-emenda 4 dawk favur. Niċċekjaw fuq l-emenda 19 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. deċ, L-emenda erba daw favur. Kontra. Nerġaw nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. deċ. Paragrafu 15, dawk favur. Paragrafu 15, favur. Kontra. Astensjonijiet maddix. Emenda 5, l-ewwel parti, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. It-tieni parti, votazzjoni elettronika, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 17, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Tini parti dak favur kontra assessjonijiet għaddit. Tillet parti favur kontra. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Ma Maddeċ paragrafu 20 l-ewel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit Tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 29 dawk favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 23 fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Tini parti dawk favur. Kontra. Astenzjoniet. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Seba l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti taqa. L-emenda 21. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. 26 jaqa għalek issa 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 23 daw favur. Favur kontra. Astensjonijiet jidir li li maddiċ. Tminja. Le, ħan verifikaw jgħid il-President fuq il-23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Għal vot wieħed maddiċ. Ma tistax timmaġinaw li l-presidenza daqshekk effiċenti. L-emenda 8 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 24 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 25 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddet 26 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ disa dawk favur kontra astensjonijiet għaddet 10 dawk favur kontra astensjonijiet għaddet 28 l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet għaddet it-tieni parti dawk favur, kontra Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 11 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Sitta dawk li huma favur kontra. Astenuti tider approvata. Verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaqa l-emenda u jieħed l-emendament 27 dok favur. Kontra astenuti maddiċ 30 favur kontra għaddit tnax favur kontra maddiex 24 dawk ma kontra dawk li huma dawk li astienu għaddiet. Emenda 13 favore, emenda 13 favur kontra maddiex. 30 eh, eh, favur kontra min jastieni maddiċ meftuħa il-votazzjoni fuq l-emenda 30. Votazzjoni mal-waqa. Għaddit. Il-proposta il-proposta kollha kifini favur kontra Nil-verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rizoluzzjoni għaddit niferilkom. Issa Sara Sara tal-Ponent. il-proposta ta' riżoluzzjoni komuni favur kontra approvat. Nifeħilkom l-Ukrajina. Naddu għall-Ukrajina riżoluzzjoni komuni l-emenda erba favur kontra maddiċ. L-Onorevoli Galler i jiproponi e, emenda orali. Grazie, Sur President. L-abbozz ta' dan il-rizoluzzjoni fatt wieħed imbidel l-Ukrajina ma kienieċ deżinnata bħala il-Presidenza acting issa għall-2013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 orali paragrafu 8 dawk favur kontra min jestieni approvat. Emenda 3 dawk li ma favur dawk li huma kontra min jesti eh, maddiċ. Emenda 7 minnu favur minnu kontra min jestieni maddiċ. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda wahda. l ewel emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvat. Anzi. L-emenda ħamsa favur kontra min jastieni għaddit. Minu favur kontra min eh, jastieni eh, emenda tnejn. minu favur minnu kontra min jastieni approvat emenda 9 favur kontra min jastieni għaddit. numru sitta. favur dawk li ma favori is-sitta kontra min jastieni l-votazzjoni miftuħa fuq is-sitta. Votazzjoni maluqa. Għaddit. <clears throat> Il-proposta eh, eh, kollha kifini? minu favur, minu kontra, min jastieni Approvat. Nifirħilkom. Relazzjoni sul eh, politika internazjonali xi emen l-ewwel paragraf wieħed l-ewwel parti favur kontra it-tieni parti minnu favur minnu kontra min jastieni maddiċ. <coughs> Paragrafu 2 ni parti favur kontra min jastieni eh, t-ni parti favur kontra min jastieni maddiċ. Paragrafu 3 l parti minu kontra min jastieni approvat. t-ni parti favur kontra min jastieni maddiċ. Verifika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 Paragrafu 16. Favur. Kontra. Min jastieni maddiċ. Paragrafu 20. L-ewel parti. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluħa. Approvat. <clears throat> Paragrafu 20, l il parti, favur. Kontra approvat, tili parti favur, kontro Ne jestieni. Votazione votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Paragrafu 22, il-grupp tal-ħodor jiproponi emenda orali.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 dawk id-deputati li ma jaqblux eh, ma di l-emenda orali ma jidirx il-paragrafu 22 bl-emenda orali favur kontra min jastieni approvat. Paragrafu 24 għall-appell nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni marwa. Għaddiet. Paragrafu 30 favur kontra min astjerni maddiċ 30 favur. Grazie al suggerimento. 32 favur kontra min jastjeni maddiċ. Paragrafu 33, l parti favur kontra min jastieni approvat, tieni parti favur kontra min jastieni maddiċ. E paragrafu 34, favur kontra min jastieni maddiċ. 35, favur kontra min jastieni maddiċ. 38 per appell nominali votazzjoni miftuħa fuq il-paragrafu 38 Votazzjoni marruqa. ħamsa u tletin. Krem talba għala ħamsa u tletin. Ed nivvotaw fuq il-ħamsa u tletin. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 38 appell nominali Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni meluqa. Għaddit. 39 l ewel parti favur. Kontra min jastieni approvat. Tini tieni parti favur. Kontra. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 48 favur. Kontra. Min jastieni maddiċ. 49 favur. Kontra. Astensjonijiet verifika. Votazzjoni ftuħa. votazzjoni marruqa. Maddiċ. 50. Favur. Kontra. Maddiċ. 50. Favur. Kontra. Maddiċ. 53 l ewel parti. Favur. Kontra. Minestieni. approvati. Tini parti. Favur. Kontra astensjonijiet maddiċ 57 favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 l-ewwel parti favur kontra approvat tieni parti favur kontra maddiċ 63 favur kontra maddiċ 65 favur kontra maddiċ 71 l-ewwel parti favur kontra minn qed ma appell nominali votazzjoni miftuħa għat parti. Votazzjoni maluqa it-tieni parti ma deċ, it-tielet parti favur, kontra ma deċ, taċ favur, kontra astensjonijiet ma' d maddiċ 13 favur verifika fuq 11 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ 13 favur kontra astensjonijiet ma' d maddiċ 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 15 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, il-parti bel, l-ewel parti favur kontra favur, approvat parti favur kontra, astensjonijiet maddiċ, ċi, ċe il parti favur kontra, astensjonijiet approvati, il-parti favur, favur kontra, astensjonijiet ma ddiċ di favur kontra astensjonijiet ma ddiċ H votazzjoni distinta favur kontra ma il-proposta il eh, sħiħa vot nominali votazzjoni ftuħa votazzjoni Maruqa. Għaddit eh, maġġoranza għawija, dezir, għadna ma eh, għadna ma paragrafu 2 favur kontra astensjoniet approvata t-tini parti favur kontra tret parti favur kontra, astensjoni, appell nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Approvat. Paragrafu 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvat. 20 L-ewwel parti favur kontra approvat tieni parti favur kontra verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa approvat 25 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Approvat. Paragrafu 32 l Desir Desiri proponi emenda orali l-Onorevoli Desir. Grazie, Sir President. Wa emenda għal-bidu tal-paragrafu li qed niproponu fimkien ma' Shadow Rapporteur l-ewwel klim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 astensjonijiet ma ddiċ. Il-proposta eh, fiskih taħħa il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira eh, komplimenti onorevoli Dezir. l il-punt ta' kooperazzjoni orizzontali dwar il-kompetizzjoni da' favur kontra Onorevole eh, l-Onorevole Alfano. Rrit eh, eh, nivvota fuq di rizoluzzjoni za il-Magna Maħadmiġ. Rizoluzzjoni favur votajtu nħu għat li maġġoranza għawija favur kontra il-regol ta' kooperazzjoni orizzontali dwar il competizioni. il-pranzu tajjeb il dikjarazzjonijiet dwar il-vot. Beh, perfetto.